231 absatz 4 geschäft. Skont l-artikolu 231 paragrafu 4 tar-regola ta' proċedura ma kien hemm l-ebda talba għal votazzjoni għal korreġendum li tħabbar il-bieraħ u għalhekk dan il-korreġendum huwa maqjus approvat. L-awtoritajiet Ungeriżi għamlu li talba għal deroga tal-immunità parlamentari tas sur Bela Kovacs skont regola 10 paragrafu 1 tar regola ta' proċedura din it-talba ġiet referuta lil kumitat tal-affarijiet legali li huwa l-kumitat responsabbli. Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità Ungeriża li jitlob għal iktar informazzjoni